delegazzjonijiet. L-lista ta' dan nominazzjonijiet ser tkun publikata fil-minuti tal-laqa tal-lum u jekk memx oġġezzjonijiet dawn in-nominazzjonijiet ser jiġu adottati. Nar l-erba taħt regolament 74 jiena ħanifirma 8 atti adottati taħt il- l-OLP, il-proċedura leġislativa ordinarja u t-titlu tal-atti ser jiġi publikat fil-minuti ta' din is-seduta. Dan wassalna issa għal